bis-seduta tagħna. Il-biraħ Tunizija kienet vittma ta' attak fil-belt kapitali 14 il-persuni membri tal-Gwardja tal-Presidenza mietu. Aħna nixtiequ ngħaddu dan il-messaġġ li aħna totalment kontra daw it-tip ta' attakki, nisprimu solidarjetà l-appoċ ta' tana għal poplu ta' Tunizija. Anka nishtuq nisprimu solidarieta tana mal-vitmi. Kenna l-attakki ġewwa Lebanon, Franza, mbagħad il-Mali bil-kemm għaddew ġimagħtejn mill-bidu qatlu ħafna nies dawn il- Naħseb illi minħabba daw l-attakki kulħadd huwa konċernat. Pero aħna b'determinazzjoni u anka fil-rispett ta' demokrazija tagħna u b'kooperazzjoni li naħseb illi għandna nsaħħu mal-alleati u mal-imsieħba tagħna. Nixtieq nirringrazzjakom. Als erster Punkt der Tagesordnung folgen jetzt die Erklärungen des l Punkt vor fuq l-aġenda tal-lum u hija stqarrija tal-Kummissjoni l-Kunsill fuq l-attakki terroristiċi f'Pariġi nibdew bil-President li rappreżenta l-Kunsill